tralatati l immunità tas-sur Berlingwer. Hemm ukoll bidlit fil-ħatra ta' delegazzjonijiet interparlamentari l-listi se jkunu qegħdin disponibbli fil-minuti jekk m'hemmx oġġezzjoni għal dan. Artikel 105 Absatz 6 der Geschäftsordnung hat mir der Vorsitzende der Konferenz. Skont regola